huwa dikjerazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni rappreżentantoli tal-Unjoni għall affarijiet barranin u l-politika ta' sigurtà azzjonijiet torok li joħolqu tensjonijiet fi żona ekonomika esklużiva tar-Repubblika ta' Ċipru. L-ewwel fuq il-lista għand lill-Kummissarju Han. Jekk jogħġbok, nadilek il-mikrofonu. Thank you, Madam Chair, Honorable Members. Uh, Signora President, membri onorevoli, jina segwejt L-avvenimenti fil-zona esklużiva ekonomika ta' ċipru u l-implikazzjonijiet għal reġuni iktar eh, ġenerali. Aħna eh, konxi mill-tħassib eh, mill-litri li rċevejna minnantkom. L-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid illum hija li l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea hija ċara u kienet ċara fil-konklużjoni ta' kunsill reċenti u anki f'riżoluzzjonijiet eh, tal eh, parlamentu u anki mill-Kunsill eh, Ewropew f'Ottubru. Pero għadu dejjem importanti li nirrepatu din il pozizjoni l-Unjoni Ewropea tappoġġa id-dritti sovrani, id-drittijiet sovrani tal-Istati membru biex jidħlu f'ftejmiet bilaterali meta jirrispettaw l-aki u, u tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il- liġi tal-bahar tal-żlus maquda. Għal daqstant kwalunkwe minaccia eh, jew azzjoni li tista eh, timmina il-soluzzjoni eh, e paċifika ta' tilwim. Għal daqstant aħna x'nistgħu nagħmlu llum rridu nirrispettaw drittijiet ta' Ċipru fil-żona esklużiva ekonomika biex Eh, nevitaw eh, azzjonijiet li jistaw joħolqu dejjem iktar tensjoni u apportanti li naqsu tensjoni għal benefiċċju tal-partijiet kollha. U fl-istess ħin aħna nittamaw illi l-esplorazzjoni u l-isfruttament eh, ta' risorsi naturali ta' ċipru tista' titkompla u illi l-benefiċi jistaw jiġu fidejn ċiprioti kollha. Il-diskussjoni tal-lum turi l-ewwel net E, bżonni li kunem e, soluzzjoni e, ta' malajr bejn il-komunitajiet grigi u tork torka ta' ċipru. U għatma kienem miktar bżon għal dan. Jiena nishtiq nieħu l-opportunità biex inħeġġeġ il-partijiet kollha interessati rilevanti biex biex iwaslu għal biex ikun hemm soluzzjoni ta' dan il-problem ta' din il-problema. Għax din hija situazzjoni li la wis u peress li soluzzjoni eh, eh, tista eh, anki t-semplifika il-problema tal-sfruttament tal-risorsi tal-idrokarburi għal beneficju anki ta' ċiprioti kolla. Il-mexxejja ta' żewġ komunitajiet orew koraċ fil-dikjarazzjoni konġunta fi frar biex jerġgħu jibdew E, il-taħdidiet u f'Settembru e, reġaw bdew. E, għal daqstant issa jiena nitlop li dawn iż-żewġ komunitajiet li jerġgħu lura fil-negozjati u li jibdew kemm jista' jkun kmini biex jaslu għal soluzzjoni komprensiva u paċifika għal beneficju tal-kot ta' kulħadd. Aħna għanna anki eh, fil-ġnus maquda għanna eh, invjat speċjali eh, fuq ċifru fuq ċipru u qed ħeġġeġ biex nerġaw lura u nimxu l-qoddim l-Unjoni Ewropea tappoġġa din l-attività. Nixtieq ngħid xi ħaġa anki ġenerali fuq it-Turkija. Aħna bħala pajjiż li għandha perspettiva ta' sħubija Ewropea għandha tirrispetta rispetta il-demokrazija bina riserva e, u ma se jkunu responsabli fuq dan u biex namlu dan aħna għanna e, għandu jkun relazzjoni dejjem iktar profonda u iktar rib mal-Turkija. Pero dan jfisser ukoll li niżviluppaw relazzjoni iktar wiesa. Ikun hemm e, dialogu biex naħdmu flimkien fuq l-isfidi kbar fir-reġun tana. Eh, il-relazzjoni eh, iktar protettiva għal beneficju ta' ċittadini tagħna billi e, ikun hemm anki eh, unjoni doganali iktar iktar qrib u anki il viza u l-migrazzjoni. Il-relazzjoni passata ma' Turkija mm, għandan ġibu għal fl-interessi tagħna. Sinjura President, membri tal-Parlament, nixtieq niżgurakom għal darboħra illi din hija kwistjoni illi hija importanti fl-aġenda tiegħi jiena qed insegwiha mill-qrib u nifhem x'inhuma tħassib tagħkom. Illum eh, fl-Ankara li jess u l-uffiċjali elektorolin eh, eh, edin bħalissa jiddiskutu din il-kwistjoni fuq l-agenda xem sens ta' urġenza biex nejnu namlu progress fi soluzzjoni fċipru. Jina e-, edha f'kuntat mal- Eh, gvern Tork biex naraw eh, li kunem soluzzjoni b'sens għal eh, relazzjoni tagħna. Sinjuri, grazzi għall attenzjoni tagħkom u jiena nħares l biex nisma' l-opinjoni tagħkom fuq din il-kwistjoni. Issa nati il-mikrofonu lil kellima fisem il-gruppi politiċi. L-ewwel istur Brock fisem l-IPP għal żewġ minuti. Komissarju, President, kollegi. il komissarju għanda raġun, għandu raġun, tkellem fuq il-potenzjal somom enormi prezenti għal pajizi kollha tar-reġun aħna irridu nevitaw illi issa jiġi eh, noħol uġlit għal dawn ir-riservi għax jista' jiġri da kif diġà ġara postijiet oħra, mżon nikkooperaw eh, fir rispett għal liġi internazzjonali. U rispett tal-ħbib ta' ċipru jekk eh, jekk din hija ksur tal-liġi internazzjonali fil-fatt. U hemm bżonn e, e, li ikun hemm intervenzjoni tagħna kif tajt riżoluzzjoni. Żewġ komunitajiet hemm bżonn jibbenefikaw bl-istess mod e, minn dawn ir-riservi. Ġifieri żewġ komunitajiet kemm tal- ċipru griga u tal-ċipru torka u huwa importanti li dana kollox jidħol anki fil-liġijiet nazzjonali. U id-dialogu huwa importanti ħafna biex inkunu nistgħu nirsolvu il-konflitt illi biex e, forsi naslu anki għal għada fil-gżira. Hija kwistjoni anki ta' strategija fl-Unjoni Ewropea għax hawnhekk eh, eh, hija importanti anki għal diversifikazzjoni tal-sorsi tal-enerġija anki fl-Unjoni Ewropea. Għal daqstant iridu aħna niftħu dialogu mal-ħbib tagħna politiċi biex eh, nidefendu id-drittijiet politiċi imma anki mm, dialogu ma' Turkija biex insibu soluzzjoni. Grazzi. Esta is-sur Bostinaru fisem il-SD. Għazzoċ minuti. President, Vici President tal-Kommissjoni, kollegi. Huwa importanti li nikkonfermaw parti mill-soluzzjonijiet, mill-rizoluzzjoni ti senna nevota fuq omada. Aħna mħasbin fuq il- Eh, prezenza ta' Turkija fil-żona esklużiva ta' pajjiż membru Ċipru. Irridu nitolbu lil Turkija li tirrispetta id-dmirijiet skont il-liġi internazzjonali internazjonali u barra mill fatti li il-Turkija hija pajis kandidat għal eh, adeżjoni għal daqsna nitolbu lil Turkija tneħħi il-bastimenti tagħha eh, għal daqstant aħna Mm, napoġġaw l-integrazzjoni ta' Turkija fl-Unjoni Ewropea. Aħna nħossu li dialogu mal-Turkija tkompli u nwaslu għal riżultati interessanti għal żewġ partijiet. Jekk it-Turkija iżżomm ir-relazzjonijiet tagħha mal-Unjoni Ewropea, u tirrispetta l-impenni għandu għandu jkollha anki garanzija eh, lejn il-futur, eh, il-perspettiva Ewropea. U huwa importanti wkoll li nafsu fuq il-qaqda bejn iż-żewġ partijiet ta' ċipru. Eh, l-isfruttament tal-idrokarburi se jwasal għal beneficju ta' żewġ komunitajiet. Kemm għal ċipru maquda u anki għall-istati tar reġun la darba eh, tiġi risolvuta. Issa, issur Tanok. Er-, er-, er-, din l-azzjoni ta' Turkija hija eh, ksur ta' tal-liġi internazjonali u Turkija bħalissa miex qed tirrispetta il-proċess ta' unifikazzjoni. Wara dan huwa inevitabbli illi il-negozjati sa jieqfu u dan eh, ma nistawx ah, eh, eh, assolutament irridu nfittxu soluzzjoni. Nikozija offrit assikurazzjoni li żewġ komunitajiet se jibbenefikaw mill-mitħul mill-gas u dawn anki għandhom jittihdu minnaħa ta' torok eh, bħala bona fide. Eh, dana se tkun ta' eh, se tkun importanti għall-ekonomija ta' żewġ partijiet u għandha tejn biex jerġgħu jidħlu fin-negozjati. U uh, ħat l-oħra jekk torok jgħatu l-ura f'Famagosta tkun eh, pass tajjeb lejn laqda. Eh, eh, barra mill-fatt illi il-rispett tal-liġi tal baharija waħda mill-komponenti tal-akki tal-Unjoni Ewropea. U anki il-orti ta' Ankara għanda l-obbligu illi taraf illi titkonoxxi li 28 stat u dan jinkludi anki Repubblika ta' Ċipru. Grazzi. Issa sur Van Balen fisem il-grupp Alde. Il-grupp Alde jishtiqu inaqsu l-problema, mux iziduħ. U dan nistaw namluħ biss billi namlu referenza għal liġi internazjonali. U bħalma għallu l-kellima ta' qalbli, il-żona esklusiva ekonomika hija hija żona ta' Repubblika ta' Ċipru. U dan jfissru illi Turkija m'għandha xejn taqsam hemmhekk tista' tesplora jew tisfrutta biss jekk kolla licenza mir-Repubblika ta' Ċipru. Dan huwa kollox. U jina naqbel ma' dawk li qed jgħidu li żewġ komunitajiet ta' ta' Ċipru jieqfu jiġildu bejnietum imma jiftemu u jibbenefikaw ma' risorsi dan jista' jkun, però il-Parlament għandu jirrispetta l-liġi internazzjonali. U dan jfisser illi Turkija ma tistax tkompli l-attivitajiet tagħha fil-żona esklużiva ekonomika ta' Ċipru. Dan huwa kollox. Grazzi. Grazzi. Issa fisem il-GUE NGL il-Sinjura Zimmer. Grazzi. Fisem il-grupp tiegħi nixtieq nisħa illi E l-isfruttamenti marittimi ta' Turkija eh, hija żbaljata għal daqstant jiena nitlob li Turkija tieqaf. U dina mhix l-ewwel darba li Turkija tikser il-liġi tal baħar speċjalment ħdejn ċipru. Ma hawnhekk qed itken musra fin nofsinhar ta' ċipru fejn eh, Turkija m'għandha xejx taqsam ma' di U mamlu lebda claim. Għal daqstant huwa neċessarju l-Parlament Ewropew jagħmel stqarrija ċara. Għaliex aħna nafu li dan huwa dak li qed jistennew il-kollegi li rridu nagħmlu stqarrija u ma nistgħux nibqgħu u naċċettaw u eh, qed jitkellem fuq negozjati għal soluzzjoni ġenerali għal Ċipru. Eh, ma dana fil-fatt se twassal għal dewmin. it e turkija ikkawżat dan l-avveniment u għandhom jizguraw li l-kwistjoni tirsolvi ruħa biex inkomplu negozjati. Dan huwa kollox. Kien hemm proposta Mr. Brock u Mr. u, u nis oħrajn biex nilħu ftehim fuq iż-żona marittima. Kienet kwestjoni tal din il-kwestjoni tal-żona marittima għandha tkun taħt setat federali u għandha tapplika wkoll għal għal gas. Imma sur Eroglu u din il-proposta għatma komplejna fuq għal daqstantu għu urġenti issa il-Parlament jinsisti biex jisib soluzjoni għal problema ta' Ċipru u aħna edin anki nitolbu illi dana jitneħa minn ċipru, minn ċipru u biex naslu għal soluzzjoni eh, ġusta fi żewġ zoni. Grazzi. Issa nistaw naddu na għasur Skrilek fisem il-ħodor għal minuta u nofs. President, Komissarju, Han, kollegi, Jiena nixtieq ngħid illi jiena imħasseb fuq il-problemi illi u fi-zona esklużiva ekonomika ta' Ċipru u illi waqfu il-negozjati ta' paċi a bażi tal-prinċipi fondamentali tal-Unjoni Ewropea u il-liġi tal-bahar jiena nappella biex jinħoloq uh, ambjent pozittiv bejn iż-żewġ partijiet. L-esplorazzjoni tal-idrokarburi fil-Bahar ta' Ċipru għal interess komuni kemm għal Greċja kif ukoll għat Turkija. Ukoll għaliex dan jista' jkollu konsekwenzi importanti għal gżira kollha kemm Naħseb li għandna bżonn ta' bażi qawwijin għal negozjati u għal ftehim, irridu u futur aħjar għal ċittadini kollha ċiprioti minkejja differenzi kulturali u reliġjużi li minn dejjem kien hemm u ma fil-fatt e, rikkezza ta' ċipru tal-ċiviltà Ewropea. E, in-negozjati hija e soluzzjoni tal-partijiet kollha involuti u huwa interess strateġiku għall Unjoni Ewropea kollha kemm jew għat Turkija.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 komunità ta' persuni minn tieħu sieħeb jaf li jrid jirrispetta regoli li aħna għamilna ma' xulxin, rridu nagħmlu skambju, jrid ikun hemm konfront ċivili u rridu nimxu l-qudiem. Ċipru ma tħossix imħarsa mill-Ewropa. Il-biraħ kien hemm studju li jgħid li 30% ta' Ċipriotti li jgħidu li wieħed ikun imsieħeb mal-Unjoni Ewropea għadannu għal-jom stess. U għallek dan mhux qed eh, jissorprendina aħna għandna pajjiż membru li firma l-konvenzjoni tal-ġnus maquda fuq il- l-miet u ċipru da parti mill-Unjoni Ewropea u aħna na il-Turkija hija pajjiż kandidatu li mhux qed taraf il-Ċipru, aħna na ċipru maqsuma fit-tnejn b'intervent militari u din eh, dan l-intervent ħażu għamlu għamlitu Turkija. Hawnhekk aħna t-nitkelmu u niċċarmaw, niċċaraw mod rigorus li l-Unjoni Ewropea titkellem bleħen wieħed u fissam il-kulħadd, fissam il-membri kollha. Köszönöm Grazie tassew. Issa nagħti l-kelma li sinura Sinadinos. Għandek minuta. Onorevoli Sinadinos, Signor President, u hija verament ħasra li l-Unjoni Ewropea qed għajni għal dak li qed isseħħ f'Ċipru Għammek għanna zewġ komunitajiet għax il-Repubblika ċipru f'dawn l-aħħar 40 sena fl-imkien ma' organizazzjoniet internazzjonali kienet edha tinjora l-fatt li 35% ta' territorju tal-Unjoni Ewropea hija okkupat mit-Turkija. U dan qed tagħmlu b'mod illegali. Għanda l-awdeċità li tħabbat il-bib ta' l-Unjoni Ewropea u tinjora kompletament ir-riżoluzzjonijiet tal-ġnus Mauda tmur kontra il-konvenzjoniet tal-ġinus mawda fuq liġijiet tar il-bahar minajr ma ikkolla leġittimità u tħasseb li tista' kazbar statijiet oħra u id-drittijiet tagħhom, drittijiet sovrani tagħhom. Aħna konna kontra kull ħaġa li saret sissa. Daw l-azzjonijiet minnaħat Turkija turkija huma attak fuq l-Unjoni Ewropea mamlet xejn sabiex tirtira il-bastimenti navali u il-bastimenti ta' riċerka tagħha minn dan ir-reġjun qed toqgħod lura milli tara fir-Repubblika ta' Ċipru, it-Turkija wrid il-verwiċ tagħha. Anki rigward il-veduti tagħha u il-pożizzjoni tagħha rigward il-ħalifat. Fl-aħħar net nixtieq ngħid li wasal iż-żmien għalina biex aħna verament eh, nkunu rigorużu f'din il-pożizzjoni. Grazzi tassew. Nati l kelma l-onorevoli Tija Korus. Grazzi tassew, Signor President. Eżis kollegi, intom verament għajjimtu aspetti importanti tal-kwistjoni ta' ċipru jina nixtieq nirringrazzjakom dwar dan. Jina dan irrepetejtu kemm il-darba u nerġa' nirrepetih mill-ġdid. Il-problema mhix il-problema bejn żewġ komunitajiet, il-problema hi li t-Turkija b'mod illegali għandha truppi militari u edha tokkupa in-tramuntana ta' Ċipru. U anki edha tipprova tiħu l-parti territorjali tal-Bahar ta' Repubblika ta' Ċipru u kol. U għallek għanna rezoluzzjoniet mill-ġnus ma'uda, għanna deċizjoniet mill-orti, pero jina wisq nibza sur kommissarju li mux ser ikun possibli għalina biex aħna nappellaw, għalli huma mux qed jifmu dawn it-tip ta' appelli anki jem sottomarini taħt viċin il-kosta ta' ċipru u fl-ilmijiet tagħhom. Aħna rridu nikkondennaw it-Turkija u l-azzjonijiet tagħhom, rridu nieħdu miżuri prattiċi sanzjonijiet politiċi u ekonomiċi u aħna rridu nassikuraw ukoll li aħna insegwu l-istqarrija ta' 26 ta' settembru li vinkolanti fuq l-Unjoni Ewropea u fuq il-Parlament Ewropew ukoll. It-Turkija edha it-tella ħajt li huwa aktar minn dak ta' Berlin u li jett jaqsam il territorju Ewropew fit-tnejn aħna rridu narfu dan il-fatt u najnu l Repubblika ta' Ċipru f'dan iż-żmien tan diffiċli fejn hi ma tistax tlaħħaq mal-forzi ta' l-armi. Armi u u ġlit ma jwaslux għal ġiti ma jwaslu għal legalità Grazzi. Grazzi tassew, issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Hawit. Grazzi tassew sur President jinnappoġġa il-kollegi Ċipriotti u l-Grupp Soċjalista u Demokratiċi provaw ħarsu sovranità tagħhom u anki il-liġi internazzjonali u jiena wkoll firmajt għal din ir riżoluzzjoni Jiena nibat il-bibtana eh, tat-Turkija u najt il-Kummissjoni biex tagħmel pressjoni fuq it-Turkija sabiex ma toħloġ iktar frizzjoni, però nilqgħu wkoll il-Kummissjoni li tkellmet dalu lejla fuq il-perspettiva Ewropea u anki rigward ir-relazzjoni aktar mill-qrib u qawwija li l-Unjoni Ewropea għandha mat-Turkija u jiddispjaċini li gruppi oħra f'dan il-Parlament fallew milli daħlu dan l-aspett fil-reżoluzzjoni u fl-aħjar kontest billi ma paġġawx il-paragrafu li ġi rappresentat mill-sqarija tal-SND biex ikun hemm anki negozjati dwar l-unifikazzjonijiet u anki il-xogħol li qed isir mill-konsulent li ġej mill-ġnus Mauda. Jiena dejjem nixtieq naħdem fil kien solidarjetà mal-kollegi tagħna ta' Ċipru, però dejjem nipprova nagħmel hekk billi nara fil-ħtieġa li nippromuovu mhux l rikonċiljazzjoni biex inħaġġu il-bini ta' fiduċja minn żewġ naħat u narfu li jista' jkun hemm soluzzjoni diplomatika possibbli għal kriżi preżenti kif ukoll għal divizjoni preżenti tat-territorju ta' Ċipru il-kwistjoni tal idrokarboni tista' tkun opportunità tajba żewġ komunitajiet ta' Ċipru biex jgħinu jirħu soluzzjoni. Nitlob il-kollegi kollha biex jappoġġaw din il-pożizzjoni u l-Parlament jivvota din l-amenda. Din hija kwistjoni ta' provokazzjoni u dan il-Parlament Ewropew wera id-disciplina biex biex ma jkunx hemm elementi li jipprovokaw aktar u jeskalaw is-sitwazzjoni li hemm f'Ċipru għall-interess ta' kulħadd. Vielen Dank, Herr Kollege Howitt. Es folgt Herr Kollege Van Orden zu einem. Grazie tassew, sanat il-kelma l-Onorevoli Van Orden. Grazie tassew, Sur President, fil wat li ħna kollha nixtiequ soluzzjoni għal problema ta' Ċipru, iż-żewġ naħad bla dubju għandhom xi jerfaw responsabilità situazzjoni preżenti. Però ikolli ngħid li Din mhix ħaġa tajnuna meta aħna nippruvaw nerġgħu nibdew min-negozjati mill-ġdid sabiex noħolqu fi sem parti waħda li t teħtija sħiħa lit turkija u lil ċiprioti Torok u anki għall-Kummissjoni biex titkellem bil-mod kif tkellem fil-bidu tal-kummenti tiegħek illejla nittama li qed jismani bħalissa. Ma naħsibx li qed jismani imma. Inti qed tismani, Kummissarju? Grazzi. Rigward eh, l-istaġnar prezenti aħna tinħarsu l-avvenimenti tal-2004 f'Mejju ta' dik is-sena ir-Repubblika ta' Ċipru issieħbu mal-Unjoni Ewropea u immedjatament ippruvaw jibblokkaw kull tip ta' progress ma' partikolari fuq xogħol li ngħata mingħata tal-Kunsill xar ta' qabel sabiex iwaqfu l-iżolazzjoni ta' tramuntana ta' Ċipru. Jekk din il-weda nżammet l-ebda diffikultajiet li ġew diskussi l-lejla ma kienu jqumu. Grazzi. Nati l-kelma issa Sur Vanodin, Onorevoli Vanodin, taċċetta mistoqsija mill-Onorevoli Ħaċi Gorgos. Iva, kieġbok. Jina mux ser najt li l-Onorevoli Van Orden huwa provokativ, imma naħseb daqsxejn ignorant fuq il-kwistjoni. Mela ser nistaqsik, inti rajt il ftajim bejn Kristofjus u Tallat? li jgħid li dawn id-depożiti huma ta' Repubblika ta' Ċipru li wara soluzzjoni instabet ser sir federazzjoni. Inti konxju tal-ftejim bejn Kristofius u Eroglu? U Eroglu huwa favur il-qasma. Pero dawn ma l-affarijiet kif għandhom jinqasmu Jekk inti membru tal-Parlament Ewropew, jien naħseb li qabel titkellem għandek eh, taqra u tagħmel eh, ir riċerka tiegħek. Sur Varor, l-Vonorevoli eh, Van Orden, jiena naħseb li jiena kontent meta inħares u nistudja b'dettall lejn dawn il-kwistjonijiet kollha u nixtieq ngħid li l-ebda minn daw il-problemi fil-fatt ma kienx dibattitu l-lejla hawnhekk għandna kritika minnaħa waħda biss ta' tramuntana ta' ċipru u l-pozizjoni ta' Turkija u jekk aħna verament nixtiequ nagħmlu progress biex naqdu l-gżira għax aħna l-koll nixtiequ l-istess ħaġa, mela l-unika soluzzjoni kif nafu aħna hija soluzzjoni li tirrispetta l-interess u tħassib ta' żewġ komunitajiet fuq l-gżira. U dan jirġa' jmulura l-punt li għamilt qabel, għal dak li ġara fl-2004 u aħna rridu nelbu din is-sitwazzjoni u rridu nitkellmu mod aktar simpatetiku sabiex nifmu kol il-pożizzjoni torka. Grazzi tassew, Onorevoli Van Orden. Em bosta <laughs> mistoqsijiet, bosta blue cards, issa jiena jiddispjaċini għaliex illum war nofsinhar kellna dibattitu addizzjonali fuq l-agenda u għalhekk ninsabu waqajna lura fix-xogħol tagħna għatfada l-Viċi President ieħor li ġej warajja u għalhekk naħseb ser indumu sa xi nofs il-lejl. Allora, qed verament nota attent bil-ħin. Issa jekk l honorevoli Van Orden jaċċetta mistoqsija oħra nati l-kelma l-kollega oħra tagħna u mbagħad il-qudiem nista' ngħidilkom minista li ħanaċċetta mistoqsija waħda supplementari jekk jogħġbok mela. Sur Van Orden, inti ta' sikwit ta' titfal ħtija fuq il-Ċipriotti għaliex ċaħdu il-possibilità li kienem fl-2004, pero kif tafu il-ċiprioti grigi u kol ċaħdu dan il- il-plan, il-pjan ta' nan għaliex kienem raġuni toħra li jintin għandikum ma tafx bijom. Ah. Il-kollega Van Orden. Il-kollega Van Orden. Jina ma semmejċ il-lanan plan, jina tilkom eżattament ġara fl-2004 kontet namel referenza għal weda li saret mill-Konsil Ewropew f'April tal-2004 sabiex itemmu l-izolazzjoni ta' ċipru. Xar wara, pero dan kollu ġinjorat u aħna minna verament ftit progress minn dak iż-żmien law. Kultant żmien aħna tiġina ftit tama, tiġri xi ħaġa li iġenna najdu forsi sa sar progress Umbat jirġaw jinħolqu ostakli oħra, ġifiri verament rridu nalbu din il-kwistjoni, rridu nsibu mod kif nistaw nimxu l-qoddim il-prospetti u tħassib tal-komunitajiet kollha. Fin <clears throat> tanka kollegi Van Grazie Grazzi tas-sils, Onorevoli Van Orden, nixtieq ukoll najt li n-nies għandhom iżommu mal-ħin sabiex bjak nuru solidarita ma' xulxin. Issa nagħti il-kelma lill-Onorevoli Kusu Permui. Grazzi tassew sur President. Ta' bilħa din hija t-tieni darba f'dan il-Parlament li jina kelli nagħmel referenza għal ksur mit-Turkija għal dik li liġi internazzjonali, però din darba mhux qed nitkellmu dwar il-fat li kienu ġew akkużati li qed jiffinanzjaw gruppi terroristi fil-Van Nofsan. Hawnhekk qed nitkellem dwar teddit mit-Turkija lejn Ċipru li huwa pajjiż Ewropew teddit minn Turkija li huwa pajjiż kandidat għall adeżjoni u mbagħad hemm teddit ovvjament lilna l-kol fuq l-Unjoni Ewropea. Bestimenti torok daħlu fil-żoni esklużivi ekonomiċi fil-bibra territorjali ta' Ċipru. U id-direttiva Navex mod Eh, illegali li ħarġet mit Turkija ja kontra l liġi internazzjonali, kontra l liġi tal-bahar u l-konvenzjoni tal-ġus ma'uda. Ir-rappreżentant Oli għalek għanda titlob li kunem tmiem għall-okkupazzjoni ta' ċipru mit Turkija u anki tmiem għal ksur kostanti tal-liġi internazzjonali. Inkella da ser ikollu jaffet ma' negozjati tal-adeżjoni ta' Turkija. Grazzi tassew. Nat il-kelma għal minuta lill-Onorevoli Castaldo. Sur President, Kummissarju, jiena ma nistax nifhem il turkija verament ma nistax nifema. Hawnhekk qed nitkellmu dwar pajjiż mill-isbaħ li għal dawn l-ħar 30 sena jixtieq jisejħat magħna u għalhekk aħna nixtiequ nagħmlu progress lejn adeżjoni. L-utilità tal taxxa li rċevejna, però aħna rridu nħarsu il- il-ħajja fuq il-xandir, fuq social media, unbat il-massagri li saru f'Koban, unbat l-invażjoni ta' zona ekonomika ta' ċipru. E, xtriq ħadet Turkija. Hawnhekk aħna mhux qed nitkellmu dwar ibis li karburanti tal li nsabu fil-baħar, aħna mill-grupp 5 Stelle kontra din is-sitwazzjoni. kisretu ukoll il negozjati bejn ir-Repubblika ta' Ċipru u Ċipru ta' Tramuntana pajis kandidat għandu juża b'mod koerent is-sitwazzjoni tiegħu sabiex ovvjament itaffi l-konflitt li hemm fil-van nofsani sabiex naqdu żewġ komotajiet fl-imkien u jużaw eh, l-opportunitajiet kollha ċiprioti kollha b'mod paċifiku kostruttiv aħna għandna bżonn li eh, Turkija ma tkunx biss eh, titkellem bi kliem sbieħ ma taħdem bil-fatti. Intanke kollegi Castaldo. Grazie tassew l-onorevoli Castaldo, sanat il-kelma l-onorevoli Ferran. Senjuri kollegi, l-ewwel qed nixtieq nirringrazzja Sul Juncker għax imħabba fiħa naqsatej edin satejn tart u tala mar jikol u għahna għadina u naħdmu. Imma il-problema xini għawnek il-lejla Junker jew Turkija. Nishtiq nejt ħaġa waħda biss l-Kommissjoni. Illum qed nitkellmu fuq ċipru f'din l-assembleja ma qatt ma milna xejn għal ċipru. Ġifieri dmuħ tal-kukkudrilli l-affarijiet mhux qed javvanzaw. Issa fuq l-affarijiet importanti jiena ngħid li aħna naqblu li jkun hemm relazzjonijiet internazzjonali bilanċjati bejn stati sovrani, ovvjament irridu niddefendu li jizet Eh, skont ġifiri fil-libħra territorjali tagħhom il-pajjiżi imma llum dawn iż-żoni iridu jiġu rispettati minn kulħadd minn kull stat anki t-Turkija. Imma Turkija eh, li mhix eh, li hija firmatarja tal-konvenzjoni. Il-Kummissjoni il-President jaqta' l-mikrofonu tal-kellim. Es folka kollegi Kefalogianis. Senati il-kelma l-onorevoli Kefa Ganis. L-aggressività ta' Turkija fi zona esklusiva ekonomika ta' Ċipru hija trasgressjoni tra trittijiet fundamentali ta' stat membru tal-Unjoni Ewropea u ta' bilħa din tmur kontra il-liġi internazzjonali tal-bahar. Sforz għandu isir minnaħa tagħna sabiex nassikuraw li l-popli kollha jkunu jistgħu jaksbu soluzzjonijiet vijabbli. It-Turkija għandha taraf il-Repubblika ta' Ċipru. Dinja ċavetta hija l-unika pajjiż li ma iffirmax eh, liġi tal-baħar l-anklos. U għandha tirrispetta l-liġijiet sovrani kollha tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea tirrispetta il-shells kontinentali tagħhom kif ukoll il-EEZ iż-żoni ekonomiċi esklusiva ġi tot mhux biss ċipru ma l-Unjoni Ewropea kollha kemm Grazzi tassew, grazzi lill-Onorevoli Kefalo Ġanis, issa l-Onorevoli Piri għal minuta u nofs. Sinjura Piri, tista' tistenna ħarira għaliex hawnhekk jidher li għandna mistoqsija mill-Lord Dartmouth. Onorevoli Kefaloniganis, taċċetta din il-mistoqsija? Skużani, Sur President, grazzi tassew tal-li permettejt li nitkellem. Sur Keflogani, senti kont elokwenti ħafna fuq il-ksur tal-Turkija, ta' Ċipru, anki tal-liġi tal-Bahar. Inti xaktarx konxi li l-Unjoni Ewropea kien edha tħallas madwar 900 miljun euro kull sena finanzjament qabel adeżjoni għat Turkija u l-istess ammont sa' flus ġi allokat ħames snin li ġejjin. Inti favorevoli li dawn l-ammonti jibqaw jitħalsu jekk it-Turkija tibqa' tikser il-liġijiet? Grazzi tassew il-kollega Lord Dartmouth. Nati il-kelma l-onorevoli Kefa Loganis. Grazzi ta' sessu President. Jina personalment ma kunx favur li dan ikun hemm dan il-finanzjament għaddej, pero intom tafu li di mi ħaġa li aħna niddiskutu hawnhekk fil-Parlament ma nistgħux niblu daw l-affarijiet eh, fil-Parlament għax dinja kwistjoni tal-Trattat Ewropew. Grazzi tassew lill-Onorevoli Kefal Organis, issa nagħti il-kelma l-Onorevoli Piri. Tmin xhur ilu dan il-Parlament laqa żviluppi ta' Ċipru, id-dekirazzjoni korġinta minn mexxejja tal-Komunità Torka u Griga ta' Ċipru kienu qed inidu mill-ġdid il-negozjati tal-unifikazzjoni tal-gżira li ser tpoġġi fuq il-mejda konflitti f'soluzzjoni possibbli llum bastiment marittimu tat-Turkija jgħat fil-EEZ tal-Ċipru u dawn in-negozjati tal-unifikazzjoni ġew staġnaw. Aħna ser nirriskjaw nitilfu dak li ksibna f'dawn l-aħart minn xhur, da se jkollu konsegwenzi ħżina mhux fis l popli li qegħdin fil-gżira ma jaffettwa b'mod negattiv li reġjun kollu kemm hu. Il-vant tal-Mediterran, dak li għandu bżonn l-iktar huwa tama Il-partijiet kollha għandhom jieħdu azzjoni b'koxjenza u b'responsabilità. Il-Turkija għandha tirrispetta l-drittijiet sovrani ta' Turkija fil-żona esklusiva ekonomika. Din iż-żona ekonomika esklusiva ta' Ċipru ma tistax tiġi eh, ma jistax hemm dubji dwarha, però qed nixtieq ngħid ukoll il ta' tista' issir fuq iż-żewġ komunitajiet ta' Ċipru biex ma jkunx hemm sfruttament tal-gas. il mexej ta' żewġ komunitajiet iridu jerġgħu jmorru lura għal mejda tan-negozjati sabiex ikun hemm soluzzjoni komprensiv ta' din il-problema. Dan għandu xieqsam ukoll mal konsulent tal-UN, is-Sur Aider, l-isforzi tiegħu jridu jiġu appoġġjati fid-dikjerazzjoni konġunta minn xhur ilu il-mexxejja ta' żewġ komunitajiet impenjaw ruhom sabiex jevitaw min ħajtfal ħtija fuq min, il-ċittadini ta' Ċipru issa jridu jonoraw dan l-impenn. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Piri. Grazie ħafna l signora Piri, is-Sissur Marias. Sur President, Il-Turkija invadiet l ċipru b'mod illegali u ħadet possess ta' parti mit-territorju ta' ċipru. U għedin jamlu kol riċerka illegali fil- f'din l-xkaffa kontinentali ta' ċipru. Jena naħseb li t-tittieħed azzjoni sabiex titwaqqaf din l-ostilità kontra ċipru maħba li ċipru għad minn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. U aħna rridu nispjegaw li l-Turkija li huwa dritt sovran ta' ċipru li fil-fatt jagħmlu riċerka tal-idrokarburi fil-ipra tagħhom. Aħna rridu ngħinu li l-ċipru fl istess li rridu nitolbu li turkija sabiex jirrispettaw il-liġi internazzjonali waqfu dawn it-teddidiet illegali kontra kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. Importanti li nieħdu azzjoni u jekk aħna nitkellmu fuq id-dritt tal-esplorazzjoni tal-idrokarburi fi żona eh, esklusiva ekonomika ta' Ċipru għandu jkun irrispettat. Grazzi ħafna Sinjura Sakorafa. Grazzi ħafna l-Unjoni Ewropea dwar il-kwestjoni ta' ċipru fl-aħħar nixxila tinnegozja is-subja ta' pajjiż li permezz ta' truppi tagħha qiegħda eh, xorta waħda tkun okkupata minn pajjiż ieħor illi eh, Turkija bħalissa qiegħda tokkupa 3500 km kwadrat tal-territorju ta' ċipru. Kien hemm ħafna tettidiet, ħafna dilemmi, anka fuq il-pjan ta' Annan, it-tolleranza ta' ċertu affarijiet li huma fetu kompli u kol anka proċessi ta' subija, starija, sposta starijiet differenti. U dawn l-affarijiet ma enux il- l-riċerka li bħalissa qed issir aħna rridu naraw illi ma nippermettux li jkun hemm dil-interpretazzjoni ħażina tal-azzjonijiet dawn l-azzjonijiet violent minnaħata Turkija iridu jkunu kundannati minħabba li dawn huma attakk kontra l-Unjoni Ewropea u ċittadini Ewropej. Kull tip ta' ħaġa li aħna ħannex nittolleraw di ħatkun xi ħaġa li ħatkun negattiva l-Unjoni Ewropea in ġenerali. Aħna nafu il fil-fatt minnaħa tal-Greċja aħna favur ċipru verament ta' din nappoġġaw lil ċipru sabiex huma jikomplu jiġġieldu sabiex jiksbu stat wieħed indipendenti. Aħna minnaħa tal-Unjoni Ewropea rajna li ma kondannajna l-ebda azzjoni minnaħa tat-Turkija. U n-NATO bħalissa qiegħda titlob lil kulħadd sabiex iżomm lura. Aħna ista nafu illi Turkija qiegħda tipprovoka u aħna rridu naraw illi naslu għall-emendi ta' rizoluzzjonijiet li jipproponu li l-idrokarburi ikunu maqsumin bejn ċipru u il-parti ta' tramuntana ta' ċipru, parti torka. U għana nafu li dan huwa ta' dettit għal dritt sovran ta' ċipru anka tal-Greċja. Grazzi. Grazzi ħafna sa Anna s-Sinjura Gardini. Grazzi ħafna sur President aħna palissa ninsabu f'sitwazzjoni inkwetanti ħafna minħabba illi kif diġa smajna minnħa tal-kollegi Aħna rajna li t-Turkija kienet qed tagħmel ħafna teddidiet, ħafna teddidiet anke fuq livell bilaterali kontra Ċipru, u qed tkompli tidħol fi żona esklusiva ekonomika ta', ta Ċipru u naħseb li dan jimmarka xi ħaġa illi ila ma tiġri bejniethom. Jiena naħseb li fid-dawl tal-liġi internazzjonali din titfal il-Turkija f'dawl ikra ħafna u anka fil-kontest tal-proċess ta' sħubija illi bdew Turkija fl-Unjoni Ewropea Jiena nixtieq infakkar ukoll illi jekk kif qalet tajba ħafna il-kollega Eleni Tiokarus, aħna kemm il-darba żommejna ħalqna maluq qudiem is-sitwazzjoni u l-esperjenza kifra illi batew minħabba fija ċipru. Jiena naħseb li issa rridu verament noqolbu iktar fiċin tagħhom u nappoġġawhom. Grazzi ħafna issa s-sur Mavrides. Xiftit sigħat ilu aħna konna qed niċċelebraw il-waqat għal ħajta Berlin. Iżda llum fl-Unjoni Ewropea aħna qegħdin naraw li għandna ħajt ieħor. Ħajt ieħor illi ittella mill-militar tat-Turkija. Mill-armata tat-Turkija u jgħat jifred poplu. Ir-Repubblika ta' Ċipru qegħdin jippruvaw permezz ta' mezzi paċifiċi jippruvaw iwaqqaw u jinislu dan il-ħajt u jixtiequ li jisqu fuq ir-rispett tal-istat ta' dritt għabbażi tal-liġi internazzjonali tal-baħar. Parti mill-laki u parti mill-liġi internazzjonali tgħid illi kien hemm bosta ftehim kemm mal-Lebanon, mal-Iżrael u anke mill-Eġittu dwar il-limitazzjoni ta' żona esklusiva ekonomika ħalli kulħadd ikun jista' jagħmel l-esplorazzjoni tal-gass u ċipru tista' tkompli fiż-żona tagħha esklusiva ekonomika b'din l-esplorazzjoni u dan jista' jkun ta' benefiċċju anke l-Unjoni Ewropea aħna rridu nagħtu messaġġ lit-Turkija u lill-Erdogan li jrid iwaqqaf u jieħu lura dawn il-bastimenti li palissa qegħdin fl-ibħra territorjali ta' ċipru. Jekk ma jagħmilx hekk ma nistgħux aħna nibqgħu mixin il-qudiem. Grazzi ħafna Sir Mafrides, Sinjura Zomer. Grazzi ħafna, Sur President, Turkija fil-fatt edin jibdew b'din l-istrateġija ġdida tal-Unjoni Ewropea u dan l-impjantazzjoni ġdid tista' it-Turkija dan biss qed jagħmlu din jipprovokaw għal darbohra r-Repubblika ta' Ċipru għal darbohra qed jipprovokaw lilna wkoll l-Unjoni Ewropea. Huma qegħdu jgħidu li għan nixtiequ l-flus li jistgħu jigwadanjaw minn dan ir-riċerka offshore u u dan tħaffir offshore issa fl-istess ħin aħna irridu naraw li nagħtu lil ċipru dak li huwa tagħhom. Iżda din hija xi ħaġa li t-Turkija ma tinżillix tajjeb u anka nafu li kien hemm ftehim ma' l-Iżrael, anka l-Iżrael hija xi ħaġa illi qiegħda ddejja ħafna lit-Turkija. Aħna rridu naraw illi ma jistax ikun illi l-parti Griega ta' Ċipru tista' tibqa' tkun esploitata b'dan il-mod. Jiena naħseb illi importanti illi aħna nsolbu l-Turkija biex iżommu ma' regoli u aħna rridu nisprimu l-opinjoni tagħna biċ-ċar. Grazzi ħafna l-Sinjora Zomer sas-Sur Papadakis. Sur President, Il-Turkija issa bdiet billi eh, tagħmel azzjoni illegali u mhux qed rispetta liġi internazzjonali. Aħna għandna statta dit li nridu nispettaw jew le. Fl-aħħar mill-aħħar li ma interessi l-iktar huma importanti l-Unjoni Ewropea kif tista' tippermetti li pajjiż kandidat ħajkompli jitħaqbina b'dan il-mod. Aħna nixtiequ verament li t-Turkija tkun membru tal-Unjoni Ewropea, per ma jistawx ignoraw il-valuri u l-prinċipi tal-Unjoni Ewropea. Turkija xorta waħda jibqa' pajjiż kandidat u għandu bżonn l-appoġġ tagħna sabiex ikompli għaddejjem dan il-proċess tas-subija. Iżda aħna ma nafux eżattament x'lesti jagħmlu t-Turkija u allura kif nistgħu ma nippanalizzawx lit-Turkija illi bir-responsabilta u bit-tarif kollu li għandhom xortu waħda din jitbedu mill-Ewropa minn flokki orbu lejna. Grazzi ħafna sassur Preda. Iva, int għal diġa ħafna dwar din il-kwistjoni ma naħsibx hemm għalfejn nżidu wis ma dak li ntqal naħseb l-iktar ħaġa importanti hawnhekk hija il-Turkija li huwa wieħed mill-istati ta' NATO wieħed mill pajjiżi kandidati għas subija tal-Unjoni Ewropea għandu jieħu azzjoni b'mod responsabbli u jevita dawn l-azzjonijiet unilaterali kif jagħmlu qed jagħmlu bħalissa. Nixtieq ngħid li naqbel minn dak li qal sur Anzi dwar dak il-qal sur Mavridis nixtieq ngħid illi t tqabila li għamelu hija daqsxejn eżaġerata minħabba li m'hemm xejn in komuni bejn il-gwerra birda u dan il-kunflitt illi għandna bħalissa bejn it-Turkija u ċipru. Jiena llum kont verament sorpriż illi rajt illi issa li kellna eh, dibattitu eh, tal- eh, li kienet edha tfakkar il-waqa tal-bħaj ta' Berlin u li twal diskors jingħata minn komunist, jiena ġej minn pajjiż komunist u verament naf ġifiri. ġifieri. Grazzi ħafna sa' Sinjura Kajli. Il-waqa tal-ħaj ta' Berlin jien inkiseb permezz tas-solidarjetà u l-paċi u mhux bl-armi Ista, aħna edna naraw illi l-belt ta' Nikosija hija l-aħħar belt kapitali li għadha maqsuma fl-Ewropa. Is-solidarjetà tagħna ma' Ċipru għandha twassal għal fatt li aħna nippermettu li huma jgawdu mid-drittijiet sovrani tagħhom bħal pajjiżi l-oħrajn kollha nkella x'Unjoni Ewropea aħna. X'tip ta' Unjoni Ewropea għandna jekk aħna ma nistgħux ikollna alleanza sabiex inwaqfu din it-tip ta' esploitazzjoni? Jekk il-liġi internazzjonali ma tkunx irrispettata, aħna nafu li t-Turkija qisha qed titbiet minna waħedha. Aħna rridu nsemmu leħilna f'isem l-Unjoni Ewropea, iżda ma jistax ikollna Unjoni Ewropea jekk ma jkollniex frontieri komuni, aħna rridu niġġieldu wkoll favur din l-aqda. Jista' jkun li llum qed nitkellmu fuq ċipru għadha nitkellmu wkoll fuq l-istati tal-Baltiku li qegħdin fl sitwazzjoni, ġifieri noqogħdu attenti. Grazzi ħafna s-sur Vakissa. Iva din ir-riżoluzzjoni tfakkarna dwar il-kwistjoni li għadha preżenti ġifiri l-istat tal-Unjoni Ewropea huwa akkupat minn pajjiż barrani barra mill-Unjoni Ewropea. Aħna nafu li t-Turkija huwa teddida għall-ekonomija ta' ċipru dan huwa ksur mhux biss tal-liġi internazzjonali stanka tal-Karta Trittijiet tal-Bniedem tal-Ġnus Mauda u il-konvenzjoni dwar il-liġi tal-baħar kienet propju stabilita sabiex nevitaw li jisiru azzjonijiet bħal dawn bħal ma niddiskutu bħalissa. U aħna nafu wkoll illi minħabba li t-Turkija tatna ħafna każijiet u eżempji ta' kemm il-darba injorat ir-Repubblika ta' Ċipru, s-sovranità ta' Ċipru, naħseb illi issa irritu jihdu distanza tagħhom jiena nappella li rinkomplu nejnu lil Ċipru u nikkondannaw l-azzjoni tat-Turkija. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa s-Sur Kirkos. Sur President, Sur Kommissarju, il-vapur ta' Barbaros fil-fatt daħal b'mod illegali iż-żona esklusiva ekonomika ta' Ċipru sabiex ikomplu jagħmlu riċerka. Il-gvern ta' Ċip ta' Turkija qiegħed isu jipprova jara illi ikollu imur lura żminijiet tal-Imperu Ottoman u jikkonkwista aktar artijiet Jiena naħseb illi hawnhekk rridu nieħdu azzjoni u rridu nagħmlu xi ħaġa dwar dak li Turkija bħalissa qiegħda tagħmel mod illegali fiż-żona esklusiva ekonomika ta' Ċipru. Aħna ilna nitkellmu fuq il kasta Kobani, l-ġrida fl-Armenja, iżda llum qegħdin nitkellmu fuq il-kundanna ta' gvern ta' Turkija l fatt li dawn il-bastiment il-vapur irridu jkunu rtirati mill-ewwel lantana u għal nibdew id-diskorsi u diskussjonijiet li nbdew ħalli nippruvaw insibu soluzzjoni għaz żewġ komunitajiet li jiex fuq il-gżira ta' Ċipru. Grazzi ħafna sas-Sinjura Vosenberg. Grazzi ħafna. Sur President Kummissar Johan, fil-Kumitat eh, Parlamentari Konġutta bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija kif taf, forsi aħna tkellimna fuq eh, il-ksur tal-zonos eh, ta' trittijiet ta' zona esklusiva ekonomika ta' ċipru u illum fil-gżira ta' Mikonos il-Turkija daħlu b'mod illegali anka fl-ispazju tal-ajru tal-Greċi, ġifiri għat naraw li Turkija l-ħin kollu għedin jiksru l-aki liġi tal-Bahar Internazzjonali, mux għedin jirrispettaw l-istat ta' dritt, mux għedin jarfu l-ċipru bħala Repubblika u bħala Stat, u jina naħseb l-laqset jirrispettaw il-valuri Ewropej, inti jett illi rridu nitolbu li t-Turkija jżommu lura iżda għana sakemm ħandumu nibqgħu sikta u nittoleraw dan kollu. Grazzi ħafna. Sinra Votzenberg taċċetta mistoqsija minnaħta Sinra Kajli. Jekk jogħġbok Sinra Kajli. Signora Vosenberg, jina qed inkellmek ukoll anke bħala avukat. U jiena nixtieq insaqsik, inti taħseb il-Parlament Ewropew tkellem ċar f'dak li għandu x'jaqsam dan il-ksur ta' Turkija u taħseb li dan jista' joħloq preċedent li se jintuża fil-ġejjini. Illum nistgħu qed nitkellmu fuq Ċipru iżda l-qoddim nistgħu nitkellmu fuq ksur simili fil-Finlandja jew nkella f'pajjiżi oħrajn tal-Baltiku. Iva, naqbel perfettament ma dak li qed tinti iktar kmini meta tkellimt u jiena naħseb illi il-fatt illi hemm pajjiż minn barra li qiegħed jipprofi jissieħeb fil-familja Ewropea iżda fl-istess jiem mhux qiegħed jirrispetta l-liġi internazzjonali, jiena naħseb li dan verament għandu jħeġġiġna sabiex neħdu pożizzjoni aħna fuq din ir-riżoluzzjoni u noħorġu bistqarrija. Aħna qed nuru biċċar li meta nagħmlu xejn sabiex nibdlu s-sitwazzjoni, rridu nkunu iktar espliċiti, nieħdu iktar eh, miżuri deċisivi dwar il-proċess tas-sobija tat-Turkija. Grazzi ħafna sa' Sinjura Pejju. President, Komissarju, wara il-11 ta' eh, frar ta' din is-sena kien ħafna tama imissa biss deluzjoni hemm bżonn li nikkundannaw b'mod ferm il-ksur ta' liġi internazzjonali u anke l-aggressjoni kontra pajjiż stat membru. Aħna ma ridux nitkellmu fuq il-gwerra l-birda imma nżommu ftit kalma nitolbu li l-affarijiet jiċċaraw, jiġu ċarati, għax wara kollox jekk l-Turkija trid tissieħeb, hemm bżonn li nkomplu niddiskutu iktar fil-font. Illum kien hemm konflitt ieħor. Irridu eh, nikkalmaw l-ispirti ftit imma naraw li l-liġi internazzjonali tiġi rispettata. Grazzi ħafna. Ja kollegi Pejon. Grazzi l-Sur Pejon mistoqsija, tixtieq unkella t nkella tipprova tindika li tixtieq titkellem matul il-catch tiegħi. Mistoqsija? Tajjeb, ma mela, taċċetta l-mistoqsija sur Jek Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President, jiena xtaqt insaqsi l-Sur il-sigurta Ewropea tiddependi fuq l-azzjoni tan-NATO u aħna nafu li Turkija waħed mill-pajjiżi tan-NATO. Ma tasbux li anka għawek rridu naraw li e, e, li Turkija tkun ta' sanzjonijiet minn NATO sur Kollega, ħadd hawnhekk e, mux se jikontradixxik li l-liġi internazzjonali tittiġi rispettata anki jienettu imma inti qed taf x'qed jiġri fuq fir-reġjun u l-pożizzjoni strateġika tat-Turkija ovvjament għalhekk kan inkwitaw aħna. Turkija nafu ġifiri xatituni qed tieħu li qed tinkwetana mħabba l-konflitt li hemm għalhekk iridu nikkundannaw b'mod l-iktar strett il dan il-pajjiż imma nżommu dialogu miftuħ mat Turkija Sewa ma nistax nippermetti illi kunem mistoqsija oħra. Issa se naddu għal proċedura catch tiegħi ma jistax ikun hemm iktar minn ħamsa nibdew bil-Sinjura Spiraki. Mikrofon. Ah. Is it working or not? Qed jaħdem il-mikrofon tismawni tajjeb. Sur President, Nishti illi nġbdilkom l-attenzjoni għal problema illi għanna bħalissa fis-sena 2004 aħna konna ċerti illi Turkija xtaqet tkun pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. Aħna għadna ċerti illum il-ġurnata fis-sena 2014 li Turkija tixtieq tibqa' tkun membru u tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Għaxar snin wara il-bdew il-beta l-proċess ta' negozjati għas-subija nafu illi il-Turkija edha tkompli tinjora u ma tirrispettax is-sovranità ta' Ċipru. Jiena nafu li jessa din jeksu drittijiet ukoll ta' żona esklusiva ekonomika ta' ċipru. Aħna verament nixtiequ li Turkija tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Naħseb li rridu nsibu mod ta' kif nibatu messaċċar li Turkija l ngħidulhom li jekk huma jixtiequ jkunu ehm, kandidati għas jridu jżommu jirrispettaw l-akki internazzjonali. Ma taħsbux li nistgħu nieħdu daqsxejn iktar azzjoni dak li għandu x'jaqsam il-fondi forsi naqtaw naqra mill-fondi ħalli bekk nagħmlu pressjoni. Dun eh, kollegi. ħafna Sinjura Spiraki. Is-sur Ġambaski. Onorevoli President, Sur Kummissarju, kollegi, dak li qed tagħmel it-Turkija illum tikser il-liġi internazzjonali joħroġ mill-azzjoni wara l-armata kienet anki okkupat it-Turkija. Il-miżuri tat turkija huma provokanti. Nixtieq infakkarkom li it-Turkija diġà kienet provokattiva wkoll kontra l-Iżrael, il-Bulgarija, il-Greċja. Jina ma' nemminx li Turkija verament tixti tissieħeb fl-Unjoni Ewropea għax da kif qed taġixxi issa żgur mhux eżemplari ta' xi pajjiż li jkuni parti mill-Ewropa, anzi miżuri aggress ta' aggressjoni aħna rridu nitrattaw din nazzjoni aggressiva fuq l-ola livell. Grazzi. Grazzi. Sur Baski, Signora Wikstrom. Grazzi, President. Iva, huwa dritt sovran ta' Repubblika ta' Ċipru li ovvjament tisfrutta li liżet tagħha. Imma Turkija qed tipprovoka l-Ċipru mħabba qed tikser il-liġi internazzjonali u qed huwa huwa hija prova wkoll għas solidarjetà Ewropea. Hawnhekk illejla f'dawn il-Parlament irridu nitkellmu kollha bruċi waħda u namlu dak li ġej. Rridu nikkondannaw l-okkupazzjoni ta' Turkija, il-miżuri qed tieħu t-Turkija u nitolbu li t-Turkija tirtira. Kull azzjoni oħra tkun teddida sigurtà tat-Repubblika ta' Ċipru u tal-Unjoni kollha, l-Unjoni tagħna u ċ-ċittadini tagħna. Dan irridu nqisu. Grazzi ħafna, Sinjura Wikstrom. Is-Sur Biegas. Jiena nixtieq nejt li għannom tal-partit tijaj li aħna solidari ħafna mal eh, il-nis ta' ċipru li għedin ilom eh, jiexu taħt l-okkupazzjoni ta' Turkija, azzjoni li għatma ġiet ikkastigata. Il-Turkija biss rekonoxxiet il-parti ta' Tramontana ta' ċipru. Provokazzjoni issa li qed kompli rridu nikkondannaw L-Unjoni Ewropea dejjem timxi skont kif jgħid l-Istati Uniti u n-NATO, imma toqgħod lura meta l-drittijiet ta' wieħed mill-istati tagħha jiġu violati. Anki ġifiri rridu naħsbu li li l-glira terġa' tingħaqad. Grazzi ħafna sur l-aħħar kellim fid-din is-sessjoni keġdijaj is-sur Fiegas. President, is President, Sur Glezos, maħnix qed nitkellmu fuq provokazzjoni ta' Turkija. Turkija qiegħda fil-li qed tagħmel iġġer kemmek. Jiġifieri l-miżura ħadita, aħna issa kif se nirrispondu meta ma ninsowx l-fat li Turkija hija membru ta' NATO. Naħseb konna nirrispondu mod differenti. Qed nitkellem ġifieri fuq l-Unjoni Ewropea kollha kemm u l-Parlament Ewropew. Jiena għalhekk ngħid kieku Turkija kellha tagħmel xi ħaġa l-istess fl-Italja, fi Franza jew fi Spanja konna naġixxu bl-istess mod għaliex għandna aħna eh, dawn id-double standards. L-Unjoni Ewropea u l-Kummissarju responsabbli Turkija i għax membru tan NATO aħna nal-u għajn għal dak li qed jiġri. Grazzi ħafna, Sur Glezos. Is-Sur ħan issa il-Kummissarju Kjoċbu. President, membri distinti, Grazzi tal istidintuni sidintuni biex niddiskutu dan il-punt, għom għal-punti validi li għamiltom. Iva, għanna raġun li nitkelmu dwar dawn avvenimenti datan l-aħħar biex nitkellmu fuq drittijiet tal-istati membri naraw x'inhuma wkoll l-obbligi ta' it-Turkija u nitkellmu dwar dawn mod ċar il-messaġġ aħna se nadduh lit-Turkija u nippruvaw naħdmu lejn soluzzjoni. Minn dan id-dibattitu joħroċa li rridu nsibu il-mezz kif nimxu qudiem. Il-Mediterran tal-Lvant qiegħed sitwazzjoni ġeopolitika eh, taħraq ħafna. Bżonn il-konflitti jonqsu u fuq il-kwistjoni ta' ċipru rridu nilħu soluzzjoni. Fil-bidu ta' din is-sena rajna xaqta dawl bi meta reġgħu bdew negozjati aħna edna l lesti li nejnu, hemm bżonn li riżultati jaslu, hemm bżonn ukoll li aħna nieqfu mal-envoj tal-mibaw tal-ġnus maquda, rridu naraw kif nerġgħu nistgħu nerġgħu lura madwar il-mejda tan-negozjati wasal iż-żmien sabiex insibu soluzzjoni xirqa u anki nejnu iż-żewġ komunitajiet. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Herr Kommissar Hahn. Zum Abschluss der Aussprache wurde... Grazie ħafna, Kommissarju Hahn. Il-konklużjoni nejt li, pala konklużjoni nejt li se jkun hemm formulata minn seba gruppi u bekk nistgħu nagħlqu dan id-dibattitu il-vot neħdu ħada. Issa nitkellmu l stqarrija tal-Viċi President u l-Rappresentantu għali tal-Unjoni dwar il-situazzjoni umanitarja fil-Sudan tan-nofsinhar. Il-Kommissar Johan ħaj jitkellem għannom ta' rappresentativa għoli, ta' rappresentanta għolja. South Sudan issa ila fi ġlieda fi